Magunu fil-Ginea Ekwatorjali. Signuri, illum il-kollega tana is-sur Miguel Portas li ħallina fl-24 ta' April fl-età ta' 53 sena. Is-sur um, Portas studja l-ekonomija u sar mbagħad ġurnalista. Din hija professjoni li għalija penja ħafna ruħu b'passjoni kbira għal ħafna snin. Miguel taħal fil-Parlament Ewropew fl-2004. Sinjuri, meta kellu 15-il sena Miguel arrestat mill-Pulizija tar reġim Salazar minħabba l-partiċipazzjoni tiegħu f'dimostrazzjoni tal-istudenti ġewwa Lizbona. Dan kien il-bidu tal-avveniment li mbagħad waslu għal waqa ta' dan id-deteriorat fil-Portugal. Kien attivista u tal-xelluk u id-defenda ħafna demokrazija. U kien Ewropew konvint li kien jaħdem għad-demokrazija u għal drittijiet indaqs. minkejja li mhux kulħadd kien jaqbel mal-idejat tiegħu tmemmint tiegħu il-kol stajna narraw kemm kien persuna kostruttiva u pożittiva fil-parteċipazzjoni kollha tiegħu f'dibattiti spiss kontroversjali. Huwa kien jieġilet għal dak li kien jemmen fih. huwa qatt ma nħeba wara kwistjonijiet proċedura iżda dejjem prova issib l-aħjar risposta permezz ta' maġġoranza demokratika u prova jaċċetta dejjem meta ma rnexxilux isib dan. Dan kien dejjem kien raġel li dejjem żamm Aħna lanqas ma ħaninsew qatt il-sens ċajtir li kellu. Huwa kien wieħed minn dawk il-kollegi li kien jaf jitħab ħin nifsu wkoll U jiena naħseb li dik id-daħqa ser il-kol ser nibqgħu niftakruha. Fi żminijiet tan diffiċli aħna niftakru fil-familja u l-ħbieb tiegħu għada fil-parlament ser nkunu qed norganizzaw ukoll ehm, ċerimonja bħala tifkira. Huwa kien membru eċċellenti ta' din il-Kamra li ġilet kontra marda twila iżda mar nixlux jirbaħa din il-marda. U għal stant taħna tlifna membru eh, importanti f'din il-kamra. Issa noqogħdu għal minuta ta' silenzju.